Sinjuri, niskużaw ruħna għal dan id-dew minn zaħir. Għadni kif ġejt notifikat problema zaħira dwar um, l-agenda. Nitlobkom tiħdu postkom. So, the session is open. Mela sessjoni hija miftuħa jina għaluli li hemm problema eh, bl-aġenda għalhekk bdejna naqra tard. Il-problema hija fuq il-punt disa fl-aġenda tagħna jew numru 8 int 8 u xtaqt nitlob biex ħatiħu il-kelma biex jispjegaw il-problema u l proposta li ħad tiġi eh, fuqha. Peter, ngħaddi l-kelma lilek. Iva, grazzi ħafna, Sur President Luka forsi diġà għandu najtu li aħna konna qegħdin niġru nduru dal-ħodu għax hemm xi żewġ punti li għadhom ma ġewx iċċarati fit-tekst. Undunajna li t tekst mhux eżattament kif konna qbilna għalek aħna nishtiqu nirtiraw dan ir rapport minn din is-sessjoni u n-posponu għal-plenarja li jmiss biex inkunu nistgħu niddiskutu ma' żewġ gruppi l-oħra u jkollna konsens għal dan id-dokument. Eh, nixtieq niskuża ruħi, jiġifieri nixtieq li dan ir-rapport jitnaħħa minn din il-plenarja u niddiskutu ħdar boħra. Iva, palma diġa et dal-ħodu, mm, fimt li jem problema, għaw numru ta' nis li huma kontra r-rapport, Grazzi, Sur President, xtajt. Nilqa il-proposta ta' rapporter aħna nemnu li f'ċirkostanzi bħal dawn eh, dinja proposta li ta' ħafna sens. Grazzi. Je répète la question, quelqu'un est contre la... Għan ripeti l-mistoqsija, għaw xaħat kontra il-proposta ta' rapporter. Għaw xaħat kontra li nneħu dan il-rapport mis-seduta tal-lum. Le?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 Avizul pe care îl voi prezenta vizează orientări pentru piața muncii la nivel... Iva, awa kif nitkellmu fuq l-orientamenti għas-suq tax-xogħol fil-Istati Membri dan huwa dinja opinjoni li tirreferi għal deċiżjoni li inżommu il-linji gwida tal-2018 għas-suq tax-xogħol. Orientat l mm, mm, linji gwida, li aħna prezentajna eh, opinjoni twila u l-opinjoni qed nippreżentaw illum rapport tal-lum e, sempliċement itenni dawk l-istess rakkomandazzjonijiet. Żidna xi elementi addizzjonali sabiex nikkonsidraw l-evoluzzjoni iżjed riċenti ta' xi eh, normi leġislativi li ġew approvati. Per eżempju, il-komunikazzjoni Ewropea li għandha x'taqsam ma' semestru Ewropew fija hemm lista ta' ċertu evoluzzjonijiet tas-suq tax-xogħol tal-pajjiżi fir-rapport ta' kull pajjiż li jitfasslu fil-qafas tas semestru Ewropew. Hemmhekk nagħmlu um, referenza għal rapporti li hemm f'dan. U kif ukoll għal pilastru soċjali, digitalizzazzjoni u aspetti oħra li ma nsibuhomx fil-linji gwida referenti u aħna ħsibna li hemm bżonn li nżiduhom u fil-qafas tar-rapport aħna qed nitkellmu b'mod partikolari dwar l-linji gwida preferenzjali u nixtiequ li dawn jiġu applikati b'mod konkret. U s-sena d-dieħla mal-interlokuturi soċjali ħankunu qegħdin infasslu l gwida oħra suq tax-xogħol sabiex inkunu nistgħu nirriflettu l-evoluzzjonijiet differenti l-kisbiet li saru. Sabiex nkunu nistgħu niffaċċjaw il-problemi li nsibu fir-rapporti li jsiru għal kull pajjiż. Hemm erba aspetti, erba rakkomandazzjonijiet li nsibu fir-rapport. Daw kienu rakkomandazzjoni li kien hemm qabel, zidna xi affarijiet ġodda, xi informazzjoni ġdida, infakru l-aspetti li aħna indirizzajna fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, e, anka fil-laqat tal-grupp ta' ħidma u dawn huma punti li għandhom x'jaqsmu mal-pilastru tad drittijiet soċjali, pilastru soċjali. Aħna ngħidu li ħanżommu ir-rakkomandazzjoni li kellna qabel, pereżempju għal dak li għandu x'jaqsam mal-fondi Ewropej. U f'dan is-sens aħna nerġgħu intendu li hemm bżonn li dan il-fond ikun indirizzat aktar għall iżvilupp għal ħolqien tal-postijiet tax-xogħol biex nikkonsolidaw il-kompetenzi tal-ħaddiema sabiex l-offerta u d-domanda fis-suq tax-xogħol ikunu jistgħu jaqblu aktar ma' xulxin. Aħna qegħdin nipproponu wkoll eh, aktar digitalizzazzjoni li tfisser bidla importanti fid-dinja tax-xogħol u fl-orjentamenti tal-ġejjieni fuq is-suq tax-xogħol li jridu jqisu dan il-proċess ta' digitalizzazzjoni. Mod ġenerali, il-messaġġ li aħna qegħdin inwasslu b'dan it-tekst huwa dan irridu nappoġġaw is-settur tal-imprenditorija biex noħolqu eh, postijiet ta' xogħol. Fil-każ tal-SMEs hemm bżonn li ngħaddu mill-Small Business Act u morru lilin minn din minn dan lat għaliex bħal ma urew l-istudji kollha l-intrapriżi żaru medji u ma dawk li l-aktar joħolqu postijiet ta' xogħol fl-Ewropa. Irridu nirrikonoxxu l-importanza li għandhom l-SBA, il-Small Business Act, ġiet approvata 10 snin ilu u l-SMEs edin jitolbuna li immorru pass li l minn dan. Issa dwar il-kapacitajiet u il-kwalifiki, qed noffru l partijiet interessati kollha kollaborazzjoni serja għal dak li huwa dialogu soċjali u rridu nżommu f'moħħna li il-rapporti ta' kull pajjiż jgħid li fl-istati membri l-parteċipazzjoni tal-partijiet eh, soċjali hija formali ħafna u dawn eh, hemm bżonn li jkunu assoċjati mal-tfassil tal-liġijiet u l-applikazzjonijiet tagħhom u ittenni wkoll l-importanza li għandhom l-interlokuturi soċjali biex inkomplu eh, nikkonsolidaw il-kapaċitajiet Issa dwar il-pilastru tal-drittijiet soċjali, il-pilastru soċjali, aħna ntennu li dak li huwa importanti huwa li konna l-finanzi net meħtieġa sabiex id-drittijiet li nsibu taħt il-pilastru soċjali jiġu applikati fil-verità biex insibu soluzzjonijiet fuq livell nazzjonali li jwieġbu għal bżonnijiet ta' dan il-pilastru soċjali. Hemm xi emendi ħanitkellmu dwarhom waqt id-dibattitu. Issa nixtieq nirringrazzja lil segretarjat għall appoġġ li tagħna meta ġi infassal dan din l-opinjoni kif ukoll grazzi lil membri tal-grupp ta' studju. Aħna għamilna laqa waħda U ma tantx kena ħin biex infasslu l rapport imma grazzi għall appoġġ ta' kulħadd irnexxinna nagħmlu kollox fil-ħin, grazzi. Thank you so much, Anna. Grazzi ħafna għana, issa nistaw niftħu diskussjoni, nishtiq nitlob l kulħadd li ma jaqbis il-ħin. L-onorevoli Kvedrajtke, jina għan nitkellem bil-Litwen. Nishtiq nesprimi l-gratitudni tiegħi għall-awtur ta' dan ta' din l-opinjoni u t-tim kollu kemm u li ħadem fuqha. Jina ma konċ parti mit-tim imma qrajt l-opinjoni u iffukajt b'mod partikolari fuq il-proposta li ninkludu l-aspett fuq il-semestru Ewropew u l-imsieħba soċjali. Kif ukoll il-rakkomandazzjoni li jżidu l kompetenzi tagħhom hija mm, huwa suġġeriment importanti ħafna meta nitkellmu fuq il-pilastru soċjali. Qegħdin nitkellmu dejjem aktar dwar dan. fid-dialogu fuq livell Ewropew ma nixtieq insemmi l-aspetti li ma semmewx l-opinjoni. Għal darba oħra qed nitkellmu fuq il-pilastru soċjali, jiena nemmen li huwa importanti li ninkludu referenza għad direttiva li ġiet adottata riċentement fuq il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Nixtieq nefasizza li din id-direttiva ġiet approvata mill-Parlament u mill-Kunsill u probabbilment nistgħu niddiskutu l-possibilità li ninkludu anka indiċi ta' kriterji rilevanti għaliex huwa importanti biex nippruvaw nilħu bilanċ bejn is-sessi. Nixtieq semmi wkoll il-possibilità li noffru konsulenzi kif ukoll pariri u linji gwida għal prospettivi tal-karriera u nifukaw mhux biss fuq il-progress tat teknoloġiji imma wkoll is-suq ta' xogħol x'ħajkollu bżonn fil-ġejjieni. Pereżempju l-qasam tal-kura tas-saħħa. Għandna nagħtu lini gwida li zazax li forsi qed jaħsbu dwar il-prospettivi tagħhom u l-investimenti u affarijiet marbuta ma' dan. Issa, issa sinjura Tatjana Babruskiene. Grazzi ħafna li għannet nishtiq nirringrazzja l-għana, grazzi tal-li kienet miftuħa u kienet flessibli ħafna. Jina ma konx fil-grupp ta' studju imma jina suġġerejt xi emendi u daw ġew aċċettati. Jina nishtiq ukoll ngħidlek proset li inti mhux biss qed titkellem dwar edukazzjoni ta' kwalità jew l-kwalità tal-edukazzjoni imma wkoll l-importanzja eh, għall-liema eh, li jipromovu valuri oħra bħal tolleranza, demokrazija ċittadinanza attiva u ħsieb kritiku u jiena naħseb li dinja xi ħaġa kruċjali irridu nintegrawha fl-opinjonijiet kollha tagħna. Anke jekk mal-ewwel daqatajn forsi ma tiddirx li għandha daqshekk x'taqsam, imma grazzi għal dan. Thank you, Tatjana. Grazzi, Tatjana, is Rene Bill Evans. Lila Evans, grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq ngħid proset lil Anna Bontea għall-opinjoni tagħha. Għandi kumment wieħed fuq il-paragrafu 2-4. Hemmhekk hemm emenda li nixtieq nixbdet attenzjoni tal-laqa. Ovvjament huwa importanti li ħiliet ta' okkupazzjoni jinżammu Eh, fuq livell oli imma l-esperjenza tiegħi fid-dinja tal-assigurazzjoni tajt li li huwa importanti wkoll li ninkoraġixxu l-adattabilità. U dan f'dinja fejn ikun hemm bidliet f'pass maġġel ħafna mhux biss qed nitkellmu fuq il-ħiliet imma anka l-adattabilità, il-kapaċità li wieħed jinbidel skont id-dinja li qiegħda tinbidel. U nixtieq li nafsu ftit fuq din l-idea fil-paragrafu 24. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Reis Decker għal żewġ minuti. Grazzi ħafna jina nixtieq nirringrazzjakom għall opinjoni din ġiet diskussa mod intensiv fil-grupp ta' ħidma u jena kuntenta li l-emendi li id-daħlu ġew aċċettati u sibna kompromessi imma għatem punt li għadu miftuħ u li ħajkonna nivvotaw fuqu. U dinja fuq il-konklużjonijiet. U jisarit najt mill-bidu li aħna maħniex qed nimmiraw biss kumpaniji żaru medji, imma aħna nħossu li dawn iridu jiġu imsaħħa u għandna bżonn ta' investiment ġenwin. Imma wieħed punt erba' hemm enfasizzat li hemm bidla fil-prinċipji biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-SMEs. U ma nafx jekk għandniex inżommu għadin fil-konklużjonijiet. U jiena m'iniex ċerta jekk il-lingwaġġ hemmhekk huwiex tajjeb jew le. Dan xi fisser? Jiena imħasba li hemm distak bejn tipi differenti ta' kumpaniji u gruppi ta' kumpaniji hemm diskriminazzjoni u din jista' jkollha konsegwenzi. Għalhekk jiena għandi mistoqsija għar rapporter nixtieq nieħu dan innuża dan id-dibattitu ġenerali biex tipprova tispjega eh, dan il-prinċipju li inkludiet fil-konklużjonijiet tagħha. Grazzi, l-aħħar ma mhux l-inqas eh, sur Mejnent għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, grazzi u koll rapporter għall-introduzzjoni kif ukoll għall-kompromess jina għandi mistoqsija fuq l-investimenti. Nixtieq noħloq ehm, sfumatura bejn l-approċ restrittiv li għaw għawek. Jek nifukaw fuq id-djufijiet tal- ehm, li jiġu minħabba piżijiet amministrattivi kif ukoll minħabba operazzjoni tal-istat li maħżina din hija waħda minn fost affarijiet oħra nixtieq nfakkar ukoll fil-kumitat tagħna Aħna maħniex kontra il-piżijiet amministrattivi, aħna kontra piżijiet amministrativi li qegħdin hemm għal xejn u jiena naħseb li din tbiddel kollox. Inti qed ta' kemm il-darba. Itħassib ewlieni tiegħi fuq din l-opinjoni huwa li l-opinjoni ma tifukax fuq il- fuq il-finanzjalizzazzjoni tan-negozji. Tan il-valur li huwa maħluq minn negozji llum hija xi ħaġa li qiegħda fidejn l-azzjonisti għalhekk l-investimenti mhumiex sinifikanti, f'dan il-każ il-kapital huwa iżjed ta' spiża milli ta' għal eh, negozji sar studju minn min tim ta' Università Franċiża nista' ngħaddilkom dan l-istudju, l-konsegwenza hija li n-negozji ma jżommux il-livelli ta' taħriġ li hemm bżonn għall impjegati tagħhom u dan jista' jispjega l-kapaċità tagħhom biex jadattaw ħiliet tagħhom. Jiena naħseb li fl-opinjoni qed ninsew nitkellmu wkoll dwar ir-rwol ta' domanda bikrija bejn in-negozji. Qed nitkellmu dwar is-seta tax-xiri u s salarji is salarji varju varjaw mod dajjef wis u mhux biżejjed biex jgħin il-produttività fuq livell Ewropew. Fl-aħħar nett naħseb li hemm bżonn li nirriflettu fuq is-sistema finanzjarja u nuqqasijiet tagħha jekk aħna nixtiequ nwieġbu għal bżonn ta' investiment u għat-talba ta' investiment li ssir minn negozji. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja r-rapporter talli aċċettat l-emendi li ppreżentajna kif ukoll tal-li impenjat ruħa li jom, grazzi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor. Il-rapporter, grazzi ħafna, grazzi l-kollegi kollha li intervjenew f'dan id-dibattitu. Mela ħan prova wieġeb għal mistoqsijiet li saru. Dwar l-aspett tal- Eh, differenza bi sessi u l-affarijiet kollha, l-aspetti kollha li rridu nkunu inklużi fl-opinjoni nixtieq nfakkarkom li għandna limitu ta' Klim. Hemm bżonn li kellna bżonn innaqsu bin-nofs it-tekst oriġinali tal-grupp ta' studju biex inżommu ma' daw il-bżonnijiet u għalhekk ma stajniex indaħlu l-aspetti kollha imma aħna ngħiduh mod espliċitu aħna edna li aħna intennu nagħmlu tagħna il-konklużjonijiet tal-opinjonijiet ta' qabel tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali meta nitkellmu fuq l-orjentamenti tal-politika tax xogħol u aħna nixtiequ sempliċement li jiġu applikati b'mod sħiħ fil-taqsira aħna nirreferu għal opinjonijiet ta' qabel u dawn l-opinjonijiet ta' qabel jirreferu b'mod espliċitu għal dawn il-konklużjonijiet, mod espliċitu u anka le speċjalment tal-adattabilità u fil-grupp ta' studju konna ngħidu li isna qegħdin nitolbu lil ħaddiema li jadattaw ruhom għal dak kollu li jiġi impost fuqhom. Għalhekk aħna ċettajna l-emenda din tirriferi propju f'dan is-sens. Adattament għal tibdil li twassal id-diġitalizzazzjoni u li ħajkollu effett importanti ħafna fuq is-suq tax-xogħol aħna xtaqna nisostitwixxu adattament għal aġġustament għal eh, bżonnijiet tekniċi. Sabiex il-grupp tnejn jifhem li aħna maħniex qed ngħidu hawnhekk li hemm bżonn li nadattaw ruħna għal kundizzjonijiet ta' xogħol prekarju għalhekk aċċettajna din l-emenda issa bħala aċċess għall finanzjar. Issa din hija problema reali irridu nassiguraw aċċess aħjar għal finanzjar għal SMEs għaliex għandhom ħafna problemi għandhom jiffaċċaw ħafna problemi biex jikullhom aċċess għal self bankarju kif inkluż għal fondi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk l-emenda li aħna aċċettajna bħala emenda ta' kompromess eh, tindirizza propju dan il-punt. Issa dwar il-bidu eh, li naħsbu l-ewwel eh, zaħir, think small first U din hija xi ħaġa li għamilni ċara f'ħafna eh, opinjonijiet, il-Kumitat fakkar il-bżonn li nappoġġaw lill-SMEs u nagħtu pass addizzjonali għal politiki applikabbli. U ngħaddu minn skala żgħira sa li naġixxu. U dan mhux ħaddim mhux ħadkun problema għas-suq għaliex id fil-mija tal-intraprizi huma SMEs Iġviri, din mux ħatoħloq eh, problema fil-suq ta' xol, jekk aħna naplikaw il-Think Small First, din jiex xi ħaġa li konna diġa semmenja anka f'rapporti u f'opinjonijiet ta' qabel, grazzi. Grazzi għana, issa naddu għall-emendi, għanna l-emenda numru wieħed fuq il-punt 2-3, għawek għaw kompromess, Għanna l li nitlob l-għana li t-prezenta dan il-kompromess. Grazzi ħafna. Din hija sempliċi ħafna aħna t naċċettaw din il-proposta. Security inneħuħ u il komplement imbagħad jiġi jiġi aċċettat. Imma inneħħu din il-kelma. U din insibuha fil-punt tlieta wieħed erba' u għalhekk aħna naċċettaw l-emenda imma qegħdin inneħħu sempliċement it-terminu security. Grazzi għaw xi ħadd kontra din il-proposta jew din l-emenda. Min qed nara le, il-kompromess ġie aċċettat grazzi ħafna ngħaddu għall emenda numru 2 fuq il-punt 2.4 din hija aċċettata mir-rapporter għaw xi ħadd kontra. Grazzi. Emenda tlieta fuq il-punt tlieta wieħed wieħed hawnhekk għaw kompromess. Ħa nistaqsi għan itlop il-rapporter biex tippreżenta l kompromess Grazzi, Sur President. Hemm tliet partijiet f'din il-proposta. L-ewwel parti. Din hija li nirrifjutaw dak li qed jiġi propost mill-awturi tal-emenda, imma għanna l-parti inizjali tal-opinjoni. u ngħidu li dan kollu diġà insibuh fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq is-Semestru Ewropew u impoġġu fil-, fil Din hija din huwa l-kompromess li aċċettaw l-awturi tal-emenda. Tieni parti għandha x'taqsam ma l-aċċess tal-finanzjar. Aħna aċċettajna l-emenda proposta mill-awturi tal-emenda tlieta u żidna żewġ affarijiet l-ewwel ħaġa li saru sforzi li jimxejna l-qoddim dwar l-aspett għall finanzjar din ukoll hija xi ħaġa li tidher fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Aħna nżidu wkoll li L-aċċess huwa iżjed diffiċli għall SMEs li għadhom qed jiffaċċaw ostakli għall finanzjar u propju għalhekk naċċettaw b'mod sħiħ l-emenda b'dawn iż-żewġ punti miżjuda. L-ewwel wieħed huwa li hemm sforzi u hemm bżonn inkomplu bl-isforzi u t-tieni ħaġa li għall SMEs huwa problema kbira li jkollhom aċċess għall finanzjar It-tielet parti dawk li qed jippreżentaw l-emenda jaċċettaw li jkun hemm dan mingħajr ma jinbidel xejn. Grazzi. Għaw xi ħadd li huwa kontra dan il-kompromess? Grazzi. Proset għal dan il-lingwaċ ħari li jista' ġie aċċettat suġġett għal kompromess. Issa u xaħat kontra 3 4 L-emenda 5 fuq punt li ta' 2-1 dan għaw bil fuq din l-emenda u xaħat kontra. L-emenda 6 fuq 3 tnejn 6 L-emenda ċertata u xaħat kontra. Ne, grazzi. Emenda 7 fuq 3 tnejn 7 emenda ċertata u xaħat kontra. li għaddiet emenda 8 l-emenda aċċettata u xaħat kontra grazzi ġiet aċċettata emenda 9 fuq 363 l-emenda jaċċettata u xaħat kontra għaddiet emenda 10 fuq punt 1.2. l-emenda jaċċettata u xaħat kontra Grazzi, għaddiet l-emenda 11, il-punt 14. L-emenda di maġiċ aċċettata mela ħanitlob il-wieħed mill-proponituri biex jippreżenta din l-emenda u mbagħad nirreaġixxu u nivvotaw. Min jixtieq jippreżenta din l-emenda fuq il-punt wieħed erba'? Mela, Sofija. Grazzi ħafna semmej dan il-punt qabel, kien hemm xi xettixiżmu u ntqal li il-prinċipju qed jissemma wkoll f'opinjonijiet oħra. Mistoqsija kienet għandix tkun fir-rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet fuq il-lini gwida ta' impjieg. Jiena ma naħsibx li ġiet żviluppata bisħieħ Jiktarres li l-lingwaċ nsibu fil-punt 1-4, l-ewel klawzula nitkellem fuq il-bżon ta' riformi strutturali u miżuri strutturali li faċilitaw il-ħolqin ta' impjiegi ta' kwalità, promozzjoni tal-imprenditorija. Mbagħad it-tieni klawzula għalhekk nistgħu naħuha li x'dik hija biżejjed. U jiena naħseb li l-punt tal-SMEs koprejnieħ. U nistgħu neliminaw kwalunkwe possibilità ta' noqqas ta' interpretazzjoni. Grazzi Anna. Anna issa, skużawni. Grazzi, jiena sfortunatament ma nistax naċċetta din l-emenda. għall sms huwa importanti immens li nirċievu dan il-messaġġ tal-istituzzjonijiet Ewropej u fuq il-livelli nazzjonali hemm il-bżonn li nieħdu pass iżjed il-qudiem favur l-SMEs. Għaxar snin ilu ġiet approvata l-SBA, il-Small Business Act, Ir-riżultati mhumiex sodisfaċenti ħafna għalhekk ridu nieħdu pass il qudiem Din hija konklużjoni ta' 3 tal-sommarju ehm, tal-opinjoni. tal sommarju tal opinjoni u f'ħamsa 7 3 6 ġiet approvata fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali dan l-opinjoni. U approvaw dan l-aspett, ġbiri li rridu ngħaddu minn think small first għal aġixxi l-ewwel azzar, ġbiri minn flok aħseb l-ewwel fiż-żgħar, aġixxi l-ewwel azzar. Rridu naċċettaw dan il-messaġġ sabiex min jieħu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew u nazzjonali ikollu politika konsolidata favur l-SMEs u li jinkludu dan fil-punt wieħed erba' tar-rapport. Grazzi. Thank you, Anna. So the vote is open on the amendment number. Grazzi Anna, votazzjoni fuq emenda 11. Din ma ġietx aċċettata mir-rapporter. Le vote est clos. Votazzjoni maluqa. E, mela, 217 votaw, 117 favur, 85 kontra, astenzjoni 15. Għaddit. Issa naddu għall-axħar emenda, emenda 12, fuq wieħed 5. Din ġiet aċċettata għaw xi ħadd li għandu xi oġġezzjonijiet. Jidher li le, Mela nistaw ninkludu fl-opinjoni, issa ngħaddu għall votazzjoni finali fuq sok 6-5 tar rapporter Anna Bontea, votazzjoni miftuħa. Le vote est clos. Votazzjoni maluqa. Mela għanna 211 favur kontra 3 10 sanzjonijiet. 224 vot eh, votazzjoni. Sakemm da nistennew li jasal il-komissarju, nistaw naddu għal punt oħrajn. U għonek irċevejtu naħseb dokument darodu biex najdilkom il-bidliet fil-membership Tony mill-Kroazja flok il-membru ieħor tal-Kroazja bħala membru tal-Buro mill-ewwel ta' Lulju se jkun hemm ukoll bidla fil-kumitat tal-grupp wieħed ploċeanu il-membru tal-grupp wieħed mir-Rumanija fil-dan il-kumitat. Mbagħad wara se jkun hemm ukoll bidla fil-sezzjoni is-Sinjura Saxer mill-Ungerija se titħol fis-sezzjoni nat għaw xaħat kontra dawn il-bidliet tal-korpi fil-Kumitat Ekonomiku Soċjalu. Approvat l unanimità un hemm anke approvazzjoni ġdida tal-plenarja fuq il-mandat tal-panel ta' regoli ta' proċedura biex jiġi estis lill-Assemblea fil-24 ta' settembru biex inkunu nistaw nemendaw il-regolament fuq il-proċedura tal-Kumitat. Naħseb li ħatmu kontra, allora dan jiġi approvat għanna erba minuti qabel ma jasal il-Kummissarju. Mena nistaw in, namlu sospensjoni, tistaw tmorru passeġġata, però ma nitilfux ħin titlqux mill-awla tal-plenarja. Grazie ħafna.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

Ladies and gentlemen. Signori nirringrazzjakom tal-li rġajtu poġġejtu f'postkom. Jena kontent ħafna nilqaw nek għal darboħra fis sessjoni tagħna plenarja il-Viċi President Sefkovic. Maros Aziz, jena aħna kontenti li inti ġejt fostna, mux għalix inti Viċi President tal kummissjoni portafoll importanti ħafna, imma anki fi, mħabba fil-fat li fiż-żewġ mandati bħala membru tal-Kummissjoni qabel kont fl-affarijiet istituzzjonali wissa fuq l-enerġija, inti minn dejjem kont sinċer u lest diskuti il-problemi u li taċċetta anki l-opinjoni tal-soċjetà ċivili u tal-kumitat tagħna. Jiena e, nara fuq li inti ħadd il-portafol tal-enerġija bħala viċi president inti ġejt diskuti maħna dan is suġġett da sekk importanti fuq l-Unjoni Enerġetika illi naħseb jien illi kienet waħda mill-kisbit l-iktar importanti tal-mandata din il-Kommissjoni illi ħadd tispiċċa issa. U mhux biss qed il-faħre għax inti qiegħed preżenti, ma jina verament naħsebek, dan huwa rizultati importanti u dan kien grazzi għad determinazzjoni u l-abilità tiegħek bħala diplomatiku biex e, e, jirnexilek iġib il-kulħat e, fil-opinjoni biex twasal għal dan il-rizultat għasek importanti. Naturalment anki aħna nisperaw illi inti tkun testa terġa tkun fil-Kommissjoni għattilet mandat u illi it-tim ġdid tal-Kommissjoni sista tiġi maħtura mlektar kmini possibli bħalissa dej diskussjoni lejla fil konsil un mbagħad għada wkoll eh, fil-Summit u jien tamaw li l-kapit ta' statu gvernijiet il uftajim eh, minar dewmin biex nkunu nistaw nibdaw u inti tkun parti mill-Kommissjoni. Jiena niftakar l-ewwel darba illi nintqajna aħna kien fi Bratislava fl-2016 f'Ottubru waqt il-Presidenza Slovakka jiena kont president tal-grupp 3 tal-grupp 3 fil-Kumitat tagħna u aħna ħdimna flimkien fuq eh, ħaġa importanti li kienet eh, il-qalba tal-mandat tiegħek mhux biss biex nimxu l-qudiem f'din il- eh, agenda importanti tal-Unjoni Enerġetika, ma anki billi zonf moħħok il ċittadini għandhom ikunu fil-ċentru ta' dan u din għandha tkun l-ikbar sfida għax aħna nistgħu niksbu trasformazzjoni importanti bħal eh, l-Unjoni tal-Enerġija ma mingħajr iċ-ċittadini anki eh, anki eh, trasformazzjoni da sekk importanti tista' tfalli. Mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji tal-komunikazzjoni, tal-proposti, tal-azzjoni tal-Kummissjoni, tal komunikazzjoni tal proposti tal azzjoni tal kummissjoni illi, illi aħna esprimejna bl-ħidma tagħna, bl-opinjonijiet tagħna. U għax diġà kelli l-opportunità eh, naqra diskors tiegħek għax nixtieq ngħid verament x'ti rappreżenta inti eh, għax naqblu perfettament miegħek. Imma nixtieq ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel net illi sar ħafna progress f'dawn il-ħames snin, imma qatt eh, il-qafas prinċipali ġi effissat, però illum għanna bżon illi eh, nimxu fuq qoddim, għatem ħafna differenzi man man mannix mandux ikonna tri unika imma għanna għandu jista jkonna eh, toroq differenti li kollha jmorru fl-istess direzzjoni. U t-tieni punt li nixtieq nagħmel illi huwa puntem li ewlini ta' diskussjoni tagħna tal-lum mhuwiex forsi biex namlu evalwazzjoni ta' dak li e, sar sissa imma li nħarsu lejn il-futur e, strateġija ta' żmien twil tal-Kummissjoni illi dak li wieħed ħalli e, fl-aħħar tal-mandat u naturalment il-għan tal-neutralità tal-klima sal-2050 hija illum mira importanti li kulħat jaqbel fuq u rridu anki nagħmlu eh, l-inventarju eh, għax anki il-presidenza eh, finlandiza u iġibu din il-mira l-qoddim u biflok ma jħallu għaf 2050 jgħamlu għaf 2025 U naħseb li għatem tlet punti importanti fuq il-futur l ewwel net dawn l-ambizjonijiet li ġew fissati huma bizzejiet biex jirrispondu għall isfidi li għandna dimna. u t-tieni mistoqsija hija kif nistgħu namlu iktar biex iċ-ċittadini jkunu fil-qalba tal-Unjoni tal-Enerġija. U t-tielet mistoqsija hija kif nistgħu aħna nejnu lill-intraprizi l-intrapriżi diġażlu din il-bidla, ma kif nistgħu ngħinuhom prinċipalment l-SMEs biex ikunu eh, ewlenin f'dawn l-sfidi, eh, kif nistgħu ngħinu lil ħaddiema biex ikunu eh, parti minn din it-trasformazzjoni, kif nistgħu nevitaw ir-riskju fil-territorji lokali jew gruppi ta' ċittadini li ikunu vitmi tal-ispiża ta' din it-trasformazzjoni. Nejnuhom, iridu nejnuhom biex huma jifmu li hija trasformazzjoni importanti ħafna biex inkunu nistgħu nibnu tkabbir sostanzjali għal kulħadd. Inti illum il-kellim ewlini jiena ma rix nitkellem minn flokok imma nixtieq nagħtik il-mistoqs il-mikrofonu il mikrofonu imma nixtieq nagħlaq billi ngħid li aħna nappoġġawk fil-kumitat tagħna u u li nittamaw li fil-ħames snin li ġejjin nkun nistgħu nkomplu bl-istess tip ta' riżultat. Grazzi ħafna, President De Luca, membri distinti, sinjuri. U veru il-ħina dej malajr u jena jena kontent ħafna li entkom inkludejtu eh, Eh, f'ħafna laqat tagħna u fuq l-aġenda li qed naħdmu fuqhom. Nixtieq nirringrazzja membri kollha tal-kumitat tal-li tal-li tieħdu diskussjonijiet minn Brussell għal bliet tagħkom għal bliet għal kumpanija l-universitajiet tagħkom għax dan huwa dak li għandna bżonn. L-Unjoni tal-Enerġija ma tistax tisseħ fi Brussell imma huwa grazzi għall impen tagħkom f'pajjiżkom aħna nkunu qegħdin mhux biss nxerdu l-aħbar imma kien bidlu kif l-ekonomija titbiddel fl-istati membri tagħkom. Allora jiena napprezza ħafna din operazzjoni jena onorat u kontent illi nirċevi stedina ta'kom. U dana għalix intkom tippreparaw, intkom preparati ħafna tippreparaw l-argumenti tal-diskussjoni u l-mistoqsijiet ta'kom u madajem pertinenti ta', ta ħafna. U jitkellmu fuq dak li għandhom ikunu l-isforzi tagħna, il-miri tagħna fil-Kummissjoni fl-Istati membri. Nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Kolon u Bekk għal-ħidma tagħhom fuq il-komunikazzjoni. Fuq il- eh, pjaneta nadif għal kulħadd għax aħna nafu kemm importanti kif naħsbu aħna għandkom dejjem issibu mod kif intejbu il-ħsib tagħna kif nistgħu nikkomunikaw aħjar li ċittadini tagħna fl-Istati membri. Illum aħna eh, qegħdin niddiskutu eh, is-suġġett li se jkun fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew eh, tas summit illi diġà qegħdin jintaqgħu formazzjonijiet differenti għax illum il-kwistjonijiet tal-klima se jkunu fuq qudiem din fuq l-agenda. U naħseb li dawn huma żewġ affarijiet li jaqblu ħafna flimkien għax l-elezzjoni Ewropewi orewna b'mod ċar li l-kwistjoni tal-klima hija eh, konsiderata bħala ħaġa urġenti minn ħafna eh, votanti u ħafna zazax u illi aħna fl-aħħar fl-Ewropa qegħdin nikkonsideraw illi t-tibdil klimatiku mhuwiex biss ħaġa illi għanna nibżaw minna nkunu eh, eh, li tbeżanna ma għandha tkun anki opportunità li għandha tejna biex nerġgħu nifukaw l-ekonomija tagħna u nbidluha il-ħajja tagħna biex eh, naraw kif verament nixtiequ norganizzaw l-attivitajiet tagħna ekonomiċi u anki kif aħna nejxu. U l-aspetti oħrajn l-oħra, l-sfidi kollha li qed niddeskrivja hawnhekk aħna nippruvaw Eh, niġbru fil-ħidma tal-Kummissjoni u anki ninkluduha fil-istrateġija ta' żmien it-twil illi ħatiġi tiskussa anki l-lum mill-kapijiet ta' stat. Aħna f'Novembru tal-2018 eh, ippreżentajniha din u l-mira tagħna kif nistgħu aħna nagħmlu eh, Ewropa neutrali għal klima u ekonomija neutrali li għandha tkun fl-istess ħin kompetitiva u onja. Jiena kontent illi kena reazzjonijiet importanti, pozitivi mill-negozji Ewropej, l-industri, l-stakeholders illi bidlu il-pjanijiet tagħhom u indikaw li huma eh, lesti jgħatu l-parti tagħhom għat-transizjoni lejn il-neutralità fil-klima. U din hija kwistjoni li kienet preżenti f'ħafna dibattiti preelettorali u anki eh, eh, il ċittadini tagħna u anki speċjalment maż-żgħażagħ. Aħna napprezzaw ħafna l-fatt illi l analizi tar-rapporti li jitkom ħdimtu fuqhom sejrin fid-direzzjoni ta' kif nistgħu aħna ntejbu l-ħidma tagħna u għamma opportunitajiet ulterjori, u mifukajtu ifukajtu kol fuq kif din it-trasformazzjoni ħat affettwa l-ekonomija u xanna bżon għas-sikurezza enerġetika u għal-ċittadini tagħna. Wasanna fl-istess konklużjoni li dan huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu nimmodernizzaw l-Unjoni Ewropea u kif nistaw aħna nżidu l-kompetitività globali tal-ekonomija tagħna. Naturalment, kollox jiddependi mill-volontà tal-persuni tal u anki fuq il-pjanijiet u kif nistaw aħna eh, nużaw it-transizjoni u allura l-partijiet ta' rapport eh, fokaw fuq il-finanzjamenti eh, Ewropej, finanzjamenti nazjonali u l-bżon li jambidlu il-flussi eh, ta' investiment ukoll u kif nistaw nittrasformaw kif il-finanzjament ta' riċerka u innovazzjoni eh, tista' titbiddel u kif nistgħu naġġustawha biex tkun tista tħares lejn l sfidi tal-snin li ġejjin u dina kienet punt importanti ħafna għax eh, dawn huma kollha importanti biex ikun nistgħu norjentaw ruħna hekk iridu aħna nersqu lejn in newtralità klimatika. Jiena ma naqbel perfettament ma'kom mm, fuq il- il-fatt li tranzizjoni għandha tkun ġusta li m'għandniex ninsew il-persuni eh, u reġuni, setturi ta' soċjetà, eh, gruppi soċjali li għaddejjin minn fażijiet diffiċli u rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex ma nħallhomx lura. U allura l-enfasi tal ta' tranzizjoni ġusta soċjalment għanna tkun eh, importanti ewlenija, mhux bisalin għalin imma anke għall-Kummissjoni li miss għax b'dan il-mod biss aħna nkunu nistaw naslu għal aċċettabilità soċjali eh, li hija kruċjali għas suċċess tagħna, rridu naħdmu ħafna eh, u rridu namlu mod li din transizjoni ħatkun vantaġġuża għal operaturi kollha u se toħloq patt soċjali il gvernijiet l-autoritajiet, il-partijiet soċjali u anki s-soċjetà ċivili għandhom ikunu partijiet eh, fija. Dan huwa l-aħjar mod biex e, soċjetà tkun kollha impenjata u l-komitat tagħkom għandu jkollu rwol importanti għax intkom tirrappreżentaw is-soċjetà ir-rabta e bejn l-istituzzjonijiet eh, Ewropej u l-ċittadini. Jiena naħseb illi għal-komitat tagħkom dana dina hija opportunità kbira biex tikkontribwixxu u biex tmexxu id-dibattiti nazzjonali u subnazzjonali fuq dawn il-kwistjonijiet u biex iżommu l-informazzjoni għawija eh, fuq l-adozzjoni tal-strateġija ġdida ta' żmien twili, ma kif se nimplementawha u xi tfisser għal komunitajiet tagħna lokali. Naturalment flimkien aħna rridu naħdmu flimkien mal-part mal-sħubija ma' sħab internazjonali biex ma nibqax aħedna fl-Europa fil-G20, OECD, l-istituzzjonijiet kollha internazzjonali, iva l-Europa għandha tibqa' Eh, fuq qudiem però l-aħrajn għandhom jisegun, għandhom jimxu magħna xekk għandu jkollna pjaneta ġenerazzjonijiet futuri, għandha tkun moċar sforz globali u kulħadd irid jikkontribwixxi għal din il-ġlida kontra t-tibdil klimatiku. U naħseb li nistgħu nużaw anki mezzi diplomatiċi oħrajn aħna nistaw ninkludu eh, il-tibdil klimatiku bħala parametru importanti ta' negozjati kommerċali anki s-suq intem tagħna nistgħu nużaw bħala mutur għal eh, għal bidla u ninsistu fuq il-rispett ta' regoli ambientali meta jsiru kommerċ mal-Europa eh, eh, jew hekk wieħed irid ikun intraprenditur fuq is-suq intern. Tippermettu li ftit klim fuq it-tieni kwistjoni li nixtiequ niddiskutu llum illi hija pjan għasir fuq l-aħħar rapport fuq eh, l-Unjoni Enerġetika li ġie approvat f'April. F'dan ir-rapport aħna nitkellmu fuq eh, fid-dettall fil-progressi li aħna għamilna biex nittrasformaw din il-viżjoni biex ninterkonnessu sistema sostenibbli eh, ta' enerġija fl-Unjoni. Tiftakru li fl-2015 kien hemm biss strateġija politika, viżjoni, kien hemm ħafna xettiċiżmu kemm kien possibbli li wieħed jikseb fi żmien qasir ta' eh, u aħna eh, promettejna li natu enerġija sikura, sostenibli, kompetittiva u anki li kulħadd jista' iħallas għalija u nistaw najdu l-lum li għam mux bis dana irnexxinna niksbu ma ħafna iktar għax la darba bdejna eh, dik li l-esperti għalu li għat trasformazzjoni profonda ta' sistemi enerġetiċi tana aħna skoprejna fl-istess ħin li hemm ħafna affarijiet eh, eh, li jridu jsiru f'setturi oħrajn u aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-deċentralizzazzjoni u id-dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni l konsum tal-enerġija. Aħna tallimna kemm nistgħu nagħmlu xogħol fl-infrastruttura tagħna biex inkun nistgħu naffaċċaw l-isfida. Aħna eh, iskoprejna kemm nistgħu aħna nigwadanjaw bi teknoloġija intelligenti u ku u wasalna l-konklużjoni illi fl-Europa għanna kull ma huwa bżon bżonn biex naslu għal eh, Europa neutrali mill punto di vista tal-karbonju tal-2050. U jena nista jena kontent najt li bil-għajnuna ta'kom aħna irnexxinna n-prezentaw proposti kollha li hemm bżonn biex inkunu nistgħu naslu għal riżultat tal-istrateġija tagħna u li ġew adottati mal-Istati membri mal-Parlament fil-Kunsillu. Allora l-Europa hija issa f'pożizzjoni li tibda l-10 snin li ġejjin fil-regoli ġodda u jiena nemmen illi l-approċ ġdid ta' ġornat fuq il-klima eh, x'inhuma l-ikbar kisbiet tal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni Enerġetika. Naturalment meta bdew il-kapijiet ta' stat jiddibattu fuq xandu jkun il-qalba tal-Unjoni Reġea, dak li kellhom f'moħħom dak iż-żmien kien illi ikun hemm sikurezza eh, enerġetika, sikurtà enerġetika. Aħna kellna incidenti anki fl-modi eh, il-gas eh, illi ħareġ u illi kien hemm konsegwenzi kbar fil ewropa tal-Vant, kellna anki gżejjer Eh, ta' enerġija bħala Malta u Ċipru illi eh, ma kienux eh, mm, mm, kollegati ma' posti toħra U l-lum mm, issa nistaw najdu illi bl-eċezzjoni ta' Malta u Ċipru nafu illi l-istati membri kolla jistaw jiksbu l-gas minn żewġ sorti differenti bġifiri, bl ta' dawn il-żewġ gżejjer, aħna għanna rabtit, eh, aħna irnexxina nalqu eh, il pajjiżi l-oħrajn kollha biex ikunu jistaw jihdu il-gas minn dawn iż-żewġ sorsi. Eh, nittamaw li fis li ġejjin inkunu nistaw namlu passi l-qoddim u anki fuq l-elettriċità mhux biss eh, l-istati baltiċi biex jiġu sinkronizzati mal-nazzjonijiet eh, l-oħra ħna ħdimna ħafna biex nizguraw illi il-ġirin tagħna fil-pajjiżi balkaniċi jkunu anki marbutin magħna fl-elettriċità u qegħdin nafsu ħafna biex inżidu l-interkonnessjoni illi fil-kas tal-istati baltiċi kien pratikament ta' zero, zero u issa qegħdin 23.7 għax għanna jissa l-konnetturi bejn l-Istati Baltiċi, l-Svezja, l-Polonja, l-Finlandja u issa se niffirmaw mal-kapijiet ta' dawn it-tlet pajizi roadmap biex nkun nistaw nikompletaw is-sinkronizzazzjoni anki mill-sistema sovjetiku b'sistema uh, eh, Ewropew modern sal-2025 Eh, anki il-Parlament Ewropew fuq l-enerġija eh, fuq l-efficienza enerġetika, anki il-Parlament Ewropew ippreżentana eh, mira ġdida ta' 32.5% sal-2030. U naturalment dana eh, jitlob li kunem ħafna sforzi. U aħna dina narawa bħala eh, priorità hekk aħna irnexxinna. Eh, niksbu din il-mira nkunu nistaw innaqsu il-kontijiet tal-enerġija tal-popli u ntejbu anki il-kwalità tal-ħajja. Waħda mill-azzjonijiet fil-binja tal-Unjoni Enerġetika hija illi kollox huwa konness U fil-fatt meta aħna trattajna l kwistjoni tal-mobilità ekoloġika fimna illi ma nistgħux nagħmlu kollox bit-teknoloġija li diġa' kellna. Irridu nużaw il-hydropower engines u fil-każ tal-e mobility aħna diġà ninsabu wara l kompetituri tagħna, partikolarment fl-Asja, illi żviluppawha ħafna iżjed malajr minna din it-teknoloġija. Għalhekk għamilna sforz kbir biex b'ambizzjoni f'moħħna biex ikollna Airbus għal batteriji. Dan din kienet il-mira tagħna u issa għandna 260 kumpanija li jaħdmu flimkien għal dan lan komuni. U minn meta stabbilixxejna din l-alleanza l-batteriji diġà ġew investiti 100 biljun euro. Hemm tliet konsorzji u jiena ottimist ħafna illi sas-sena 2025 meta s-suq eh, għall batteriji ikun jiswa 250 biljun euro fis-sena L-Unjoni Ewropea tkun minn ta' qudiem net u tiżgura illi l batteriji prodotti fl-Ewropa ikunu ta' kwalità għolja, ikunu ekoloġiċi, ikunu sostenibbli u niggarantixxu li anke fil-ġejjieni il-karozzi elettroniċi li jaħdmu bid-dawl tagħna ikunu fost l-aħjar u ikollhom carbon footprint ta' zero. B'dawn l-isforzi kollha illi semmejt u anke permezz tal-miżuri li ttieħdu mill-Unjoni Ewropea, issa ninsabu fit-triq it-tajba biex sas-sena 2030 eh, naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju bil-fuq minn 40% fil-mija. u jekk nibqgħu sejrin kif sejrin dan il perċentwali laħħa laħaq l-45%. Jiġifieri dawn il- Mi, dawk il-miri illi aħna kommettejna rwieħna għalihom fil-permezz tal-ftehim ta' Pariġi, aħna qed nuru lid dinja kollha illi tista' Eh, tnaqqas l-emissjonijiet tad dijossidu tal-karbonju bi 22% u fl-istess ħin ikollok tkabbir ekonomiku ta' 58%. U dan huwa possibbli li nkiseb minn kull minn kull ekonomija. Aħna ħloqna il fuq minn 4 miljun impjeg fl-Unjoni Ewropea, 1.4 miljuni ta' dawn l-impjiegi huma direttament kollegati u assoċjati mal-ekonomija l-ekoloġika jekk tippermettuli nixtieq uh, nitkellem fl-aħħar nett fuq uh, kemm aħna qed niffukaw fuq iċ-ċittadini tagħna. U fil-fatt kien hemm komunikazzjoni importanti ħafna min-naħa tal-Kummissjoni għal dawk il-komunitajiet illi eh, illi mhux qed ikampaw tajjeb ħafna. Aħna kellna lilhom f'moħħna. U għalhekk ħloqna pjattaforma għal carbon intensive regions, dawn ir-reġuni eh, li fihom hemm użu oli ta' karbonju u aħna bħala kummissjoni ltqajna biex niddiskutu naraw jekk dak li qed nagħmlu f'dawn ir-reġuni hux biżżejjed jekk għandniex nagħmlu iżjed aħna nixtieq naraw jekk dawn ir-reġuni humiex indipendenti u kif nistgħu naslu għall indipendenza ekonomika tagħhom u biex naraw kif nistgħu niggarantixxu impjiegi ta' iżjed ta' kwalità iżjed għolja għal dawn iċ-ċittadini li jgħixu f'dawn ir-reġuni. Aħna bħala Kummissjoni impenjajna rwieħna li naħdmu ma' dawk ir-reġunijiet li jixtiequ jaħdmu magħna, li aħna naħdmu magħhom u naħdmu fuq pjanijiet ekonomiċi ġodda. Aħna naħsbu li jeżistu proġetti illi jistgħu tajbulhom ħajjithom u lesti li nsibu eh, soluzzjonijiet ekonomiċi biex ikunu nistgħu għom dawn il-proġetti, aħna qed namlu l-almu tagħna biex niggarantixxu l-ċittadini f'dawn ir-reġunijiet eh, biex huma jiżviluppaw mudelli ekonomiċi ġodda. Din ser tkun m'għandix dubju il-priorità tal kummissjoni il-Limis li ser dal waqt hawnhekk aħna qed nitkellmu mhux biss fuq dawk il-200,000 eh, minjatur iżda anka fuq dawk il-persuni kollha illi eh, xolom għandu x'jaqsam ma, ma din l-industrija. Għatfadal 50 miljun persuna fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea li fl-aħħar tax-xahar issib diffikultà tħallas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma tagħha u aħna qed nagħmlu l-almutana biex inżommu f'moħħna dawn il-persuni u nżommu f'moħħna dan l-aspett soċjali li wara kollox jista' xi titjib ta' ħajja fl-Unjoni Ewropea. Dan kien wieħed mill-messaġġi li qed nibatu bħala Kummissjoni Ewropea lill-Istati Membri kollha. Wara li saret l-ewwel analiżi fuq il-pjanijiet klimatiċi Eh, nazzjonali. Aħna nixtiequ illi ikun hemm diskussjonijiet kostruttivi mal-gvernijiet ta' xi stati membri ta' wħud mill-istati membri u fil-fatt naħseb din ser tkun l-aħħar parti li tikkompleta din il-biċċa xogħol. U ovvjament finalment niżguraw illi l il pjanijiet jiġu implementati. Hawnhekk nixtieq eh, nappella għal-għajnuna tagħkom għaliex intom ser tkunu l ambaxxaturi tagħna fl-istati membri biex titkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet fisimna biex tiżguraw li dan ix-xogħol li qed nagħmlu jiġi implementat kif suppost fl-istati membri. Sur President, grazzi ħafna tal-li oġbok tagħtini din l-opportunità biex nitkellem u grazzi ħafna tal-li permettejt li naqsam magħkom il-frott tal-ħidma tagħna f'dawn l-aħħar snin. Thank you so much. And if someone has still some doubt, uh, we have Grazzi ħafna. Jekk kien hawn xi ħadd li għat kellu dubi mill-ħidma tal-Kummissjoni f'dawn l-aħħar snin fl-aħħar ħames snin u anke f'dawn l-aħħar xhur għaliex inti tkellemt anka fuq xatir isir. Naħseb li issa ħadd ma tandu dubju. Però issa ngħaddi l-kelma lil Pierre Jean Coulon u anka lil Stefan Bach illi kienu żewġ rapporters illi kienu involuti f'rapporti illi għandhom xasum ma' suġġett li qed nittrattaw. Mela, jekk jogħġobkom kelliema għal ħames minuti, nibdew minn Pierre-Jean. Grazzi ħafna, Sur President, vici, Sur Viċi President tal-Kommissjoni, Sur Safkovic, ilna naħdmu mako miak għal ħames snin issa. U appuntu, propju fuq dan irridu nitkellmu fuq il-ħidma tagħna magħkom. Illum aħna għandna xi messaġġi li nixtiequ ngħaddu għal din il-kollaborazzjoni li ser twassalna għal ekonomija li hija neutrali mill-aspett tal-karbonju. Dan huwa proċess kontinwu bejn l-ISC u s-sezzjoni li jiena għandi l-unur li mmexxi is-servizzi tal-Kummissjoni u speċifikament is-Sur Sefcovic iżda anke Arias Kanjete, il-Kummissarju Arias Kanjete u diversi DGs involuti. Huwa importanti li aħna nżommu f'moħħna dan l-aspett illi jrid ikun hemm sinerġija illi tmexxi l ħidma tagħna. Ma nistgħux naħdmu kontra xulxin, ma jistax ikun hemm enerġija u trasport li jaħdmu kontra xulxin. Ma nistgħux nissaparaw is-settur tal-enerġija u t trasport u t-tibdil klimatiku li ma taromx il-kol flimkien ma jistax ikollok i-trade unions jiġbdu naħa u tal-ħabel u e, negozji jiġbdu lejn in-naħa l-oħra. Hemm bżonn ta' sinerġija u ta' dialogu. Dan issa huwa obbligatorju qed nitkellmu fuq il-ġejjieni tat tfal tagħna u tat tfal tat tfal tagħna u anke tal-pjaneta tagħna. Il-pjaneta tagħna huwa resource. Resource għal dawk kollha li jgħixu fuq fu il-pjaneta tagħna. U għal ħafna snin issa, grazzi anke għal xogħol li għamilna, xogħol komuni li għamilna, qed nara anke ħafna persuni illi spiss niltaqa' magħhom, is-segretarjat tas-sezzjoni tagħna, il-viċi presidenti tas-sezzjoni tagħna. Hawnhekk ma jagħmilx sens li titkellem fuq gruppi separati, jeżistu sinerġiji għall benesseri tal-ċittadini tagħna. Aħna qed nitkellmu hekk fuq il-ġejjieni tal-ċittadini tagħna illi fil-verità huwa l preżent tagħhom Għaliex fil-passat aħna diġà konna qed naħdmu fuq eh, dawk l-aspetti li jżjed jinfluwenzawna illum il-ġurnata. Però wasal il-waqt li l-azzjoni tagħna li l-kliem tagħna inbidlu f'azzjoni. Illum eh, il-ġurnata jiena xi ftit imħasseb, sinjuri, għaliex jiena nara negozji, ħafna negozji fil-fatt, illi illi qed eh, jaħdmu Però qed jaħdmu b'mod li ifixkel iżda ikolli nagħmel li jeżistu wkoll negozji oħra illi jaħdmu favur l-Ewropa. Sfortunatament hemm xi stati membri li qed jitħallew lura. Eżis kollegi, il-pjanijiet klimatiċi u enerġetiċi tagħna Is-Sur Safkovic fil-fatt tkellem dwarhom dawn il-pjanijiet, sfortunatament għal xi pajjiżi dawn il-pjanijiet huma diżastrużi. Għalhekk, kollegi, għandna dmir dmir bħala partit interessati illi nirrappreżentaw in-negozji, soċjetà ċivili organizzata f'kull forma u sura, l-organizzazzjonijiet u l-unjonijiet. Aħna il kemm aħna għandna obbligu, obbligu li naħdmu b'mod ibes u nċaqalquhom xi ftit il-mexxejja tagħna biex jiġu f'sensihom biex jaraw u jifmu x'inhu kruċjali għalina Dan huwa wara kollox ir-riżultat ta' dak li kommettewa rwieħhom għalih ftit ta' snin ilu. Għalhekk kollegi għandna xogħol x'namlu u dan ix-xogħol ser nagħmluh. U meta l kummissjoni li jmiss ser tkun ġiet formata, aħna ser nippreżentaw lill-Kummissjoni l ġdida dawn il-kwistjonijiet kollha. aħna ser uh, nippreżentaw il-xogħol tagħna anke li diversi komitati tinsewx aħna ir-rappreżentanti tas soċjetà ċivili u għandna id-dmir illi nirrappreżentaw lil soċjetà ċivili. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lil Stefan Bach bl-Iżvediż. Iva, grazzi ħafna, Sur President. De vänliga orden om vårt arbete. L-ewwel nett nirringrazzja lill-Kummissjoni u lill-Kummissarju speċifikament għal ħidma tiegħu. Aħna nistennew bil-ħerqa illi fuq dawn il-kwistjoni daqstant importanti naħdmu bla edha kif dejjem għamilna. Qed nistennew bil-ħerqa il-fażi li jmiss, fil-fażi li jmiss xogħolna serju tkompla aħna nixtiequ li naslu għal ekonomija libera mill-karbonju kompletament sas-sena 2050. Aħna nilqgħu il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni dwar dan infakkarkom li mkienu l-punti prinċipali tal-opinjonijiet tagħna, il-miżuri li fl-opinjoni tagħna huma meħtieġa biex naslu għal miri komuni li istabilixxejna. L-ewwel nett għandna bżonn strateġija għal perjodu bejn is-sena 2020 u 2050. Aħna rridu nibnu fuq id-deċiżjonijiet li diġà ttieħdu. Ħafna minn dawn l-istrateġijiet insewx kienu mmirati għas-sena 2030 u ma jmorrux oltre din is-sena. Aħna tkellimna dwar il-bioekonomija, l-ekonomija msejsa fuq eh, il-sim tar riżorsi dawn kollha ser jikkontribwixxu għal iżjed effiċjenza enerġetika u emissjonijiet baxxi. Iżda il-prevedibilità hija estremament importanti. Din trid tiġi żgurata u fl-impenji tagħna li aħna ser nuru u li urejna ma' pajjiżi terzi f'termini ta' politika klimatika hemm bżonn ta' alleanza ta' tranzazzjoni, hemm bżonn ta' kundizzjonijiet l-istess għal pajjiżi kollha li qed jikkompetu. Waħda, wieħed mill-interventi prinċipali li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea hija li tiżgura li din it-tranzizzjoni enerġetika tkun pożittiva għas-soċjetà kollha kemm hi. Aħna nappoġġaw l-idea illi is-sorsi enerġetiċi kollha li ma jinvolvux il-produzzjoni ta' dijossidu tal-karbonju ta' CO2 għandhom jiġu promossi. U rridu niggarantixxu iżjed flessibilità. Il-bio enerġija hija importanti ħafna. Il-mobilità wkoll hija importanti, din hija kwistjoni li sħaqna ħafna fuqha hija estremament importanti għat-ħaddim tas-suq uniku, rridu naqsu il-carbon footprint. Iżda ir wol tal-ekonomija jrid jiġi promoss fl-istess waqt. Irridu nippruvaw niżguraw illi għandna proġetti ġodda bħala soluzzjoni alternattivi il-fondi pubbliċi jridu jiġu mobilitati biex bekk ikun hemm anke investiment iżjed ekoloġiku. Kummissarju inti semmejt ukoll il-patt soċjali Iva, dinja xi ħaġa li aħna favorija wkoll f'din it-tranzizzjoni l-istati membri, reġuni, l-imsieħba soċjali involuti fis-suq tax-xogħol u s-soċjetà ċivili kollha kemm Dawn kollha jridu jiġu involuti. Ma jistax ikun hemm eh, transazzjoni li minna tbati parti tas-soċjetà biss. Irrid ikun hemm ukoll analiżi xjentifika li twassal għal rakkomandazzjonijiet aħna nħeġġu lill istati membri sabiex huma jħolqu il-kumitati eh, tagħhom f'dawk il-pajjiżi fejn dawn il-kumitati għadhom ma jeżistux. Irrid ikun hemm ukoll dialogu għall ċittadini permanenti biex fis-snin li ser wasluna għal din l-istrateġija għall implementazzjoni tal-istrateġija ikun hemm appuntu dan id-dialogu dejjem għaddej. U importanti illi dan id-dialogu jseħħ. li ESC hija parti minn dan id-dialogu u aħna nixtiequ nibqgħu nkunu involuti. Aħna rridu nifukaw propju fuq dawn l-aspetti li huma daqstant importanti. Grazzi, grazzi ħafna anke għall passjoni li bija użajt il-lingwa nattiva tiegħek l-Svediż. U issa ninvolvu lill membri fid-dibattitu, nitlobkom li ma taqbżux il-ħin allokat sabiex titkellmu, tinsewx li l-Viċi President għandu għan kampenji oħra, nibdew mis-sur Karċik. Grazzi ħafna. Sur uh, Vice President, nixtieq nilqak hawnhekk fostna. L-Unjoni Ewropea, l-industrija tal-Unjoni Ewropea tinvolvi anka setturi illi qed jimpenjaw irwieħhom għal miri klimatiċi eh, illi impenjajna rwieħna għalihom. Però biex jinkisbu dawn il-miri daqshekk ambizzjużi, tal-istrateġija klimatika tal-Unjoni Ewropea, irridu nipprovdu ċerta kundizzjonijiet, irridu ikun hemm ċerta kundizzjonijiet għandna bżonn qafas pereżempju ta' riċerka u l-iżvilupp li ikun fis-seħħ, ikun stabbilit, għandna bżonn miżuri biex il-produzzjoni msejsa fuq karbonju baxx tkun tista' tiġi implementata. Finalment, l-industrija jrid ikollha aċċess għal enerġija b'karbonju baxx għal prezzijiet kompetittivi però dan irid isseħħ. L-Unjoni Ewropea trid tinkoraġġixxi però wkoll li l-pajjiżi terzi juru l-istess livell ta' ambizzjoni bħala stess biex niċċaqalqu lejn um, iktar innovazzjoni uh, mill-aspett tal-karbonju ta baxx. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l kelma lis sur eh, Ratkem, President tal grupp numru 2, emmek qed araħ. Iva, Grazzi ħafna. Fissem il-grupp tal-ħaddiema nixtieq nilqa' għawek fostna fl-ESC. Aħna kuntenti ħafna li tinsab fostna. Aħna napprezzaw ħafna kemm inti timpenja ruħek dejjem u kontinwament u tinvolvi ruħek fid dialogu soċjali. Jiena spiss kelli l-unur li niltaqa' miegħek anke fl-Awstrija u f'kuntest iżjed lokali u proprju minħabba dawn ir-raġunijiet kollha jiena tassew nittama li inti tibqa' tagħmel eh, parti mill-Kummissjoni Ewropea li jmiss. Palma taf, Sur Sefcovic, jeżistu kwistjonijiet soċjali estremament importanti għalina bħala trade unionisti. Għalhekk wara li rajna l-ewwel abbozz tal-Aġenda Strateġika tal-Kummissjoni Ewropea, aħna imħasbin u daqsxejn diżappuntati għaliex kwistjonijiet soċjali ftit li xejn qed jisemmew fit-test biex ngħidha mingħajr eh, ma noqgħod minħebba wara subajja aħna maħniex kuntenti minn dan l-abbozz tal-Kummissjoni Ewropea. Rigward il-tibdil klimatiku, qed naraw ħafna eh, interess eh, ta' ċerta individwi li qed jiġi rispettat u toħrajn le. Aħna nixtiequ illi il Komissjoni Ewropea tindirizzom dawn l-isfidi, il-konsegwenzi soċjali ta', pol ta politiki tal-klima jridu jkunu parti integrali minn strateġija klimatika ta' suċċess. Nixtieq nikkonkludi billi nenfasizza illi l-grupp tiegħi tiegħi jirrappreżenta l fuq minn 80 trade union jixtieq jibgħat messaġġ ċar lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni tal Ewropea ta' din il-leġislatura l-ġdida illi palmet inti, Sur Sefkovic, ħadd mandu jitħalla lura. Lebda stat membru, lebda ħaddim, lebda settur, lebda reġun, lebda komunità. Naħseb li dan huwa estremament importanti jekk aħna rridu niġġieldu l-populizmu u l-estremizmu. Ejja nippruvaw neliminaw dawn l-inugwaljanzi u l-inġustizzji u għal nerġa' ngħid li naqbel miegħek ma dak li jettin tillum 100%. Grazzi ħafna u nistenna bil-ħerqa li nikkoperaw flimkien bħala kummissarju illi eh, jekk il bambini rrit ikun hemm fil kommissjoni li jmiss. Grazzi ħafna. Issa issur sur Trias Pinto. Si, eh, buenos dias. Iva, l tajba, grazzi ħafna sur President, nilqa l viċi President tal-Kommissjoni, 10 snin ilu prezentajt l dan il-Komitat rapport ta' inizjattiva, opinjoni ta' inizjattiva fuq l-investiment soċjalment responsabli. Is-sena li għaddiet kien hemm ukoll rapport fuq il-finanzi sostenibbli li fil-fatt ifakkar l-importanza li nerġgħu norjentaw l-investiment fil-programm Invest EU għal attivitajiet sostenibli. Fit-18 ta' xar, il-grupp tekniku ta' esperti fuq il-finanzi sostenibli ħarġu tlet rapporti importanti fuq il-mod eh, ġdid tal-attività sostenibli u il-benchmarks. Inti tkellem fuq l-importanza li wieħed joħroġ informazzjoni li wieħed jista' jafda fuqha u li tista' titqabbel mhux biqsal dik li hija l-impatt fuq il-klima imma wkoll nużaw varjetà ta' indikaturi li għandhom għan ambjentali, soċjali eh, u aspett eh, olistiku dan jaqsam għandu x'jaqsam ukoll mal inizjattiva ta' 28 ta' Marzu dan huwa konformi mar-rapporti ma' l-opinjonijiet tagħna. Nixtieq nagħlaq billi ngħid proset lill-Kummissjoni u lill-Parlament u nixtiequ nistiednu sabiex inżommu dan l-impenn ma' sostenibilità. Grazzi, grazzi ħafna. Continue to insist that anyone Et ninsisti li xidu żommu mal-ħinijiet tagħkom. Issa Udo Emerling għal żewġ minuti. Iva Lodo tajba. Grazzi ħafna, jina nishtiq. Meta ħna nitkellmu dwar il-vizjoni tal-2015, anzi għal-2050, għal eh, ekonomija neutra għal dak li huwa l-klima, rridu niftakru li bejn issa u dakinhar għandna wkoll il-miri tal-2030 li kienu eh, fuq il-mejda ta' qudiemna f'dawn l-aħħar ħames snin. U jiena naħseb li huwa importanti ninżommu il-pass intermedju f'moħħna. ċertu stati membri għandhom diffikultà biex jitraduċu l-anijiet f'miżuri u riformi u li jpoġġu prezz emissjoni li huma jaqgħu barra mill-sistema tal-kummerċ tal-emissjonijiet. Dan huwa messaġġ importanti għall-ekonomija u anke għall-konsumaturi sabiex kulħadd jinvolvi ruħu fit-tranzizzjoni. Lejn produzzjoni ta' emissjonijiet iżjed baxxi. It-tieni neċ taqt ngħid ħaġa fuq il-likel fil-ftejn ta' Pariġi kien hemm regola eh, speċjali għall-ikel u l-agrikoltura. U din kienet minħabba il-konvenzjoni li mod ġenerali l-ikel huwa eh, importanti. Speċjalment huwa ovvjament xi ħaġa importanti. U aħna nafu li fil-pak, fil-komunità tal-bidja, Hemm ukoll ċertu emissjonijiet bħal dak tal-metanu u aħna kapaċi nkunu aktar effiċenti. Nistgħu innaqsu l-ammonti u nistgħu nagħmlu prevenzjoni. Anka għal baċiri tal-karbonju din hija xi ħaġa fejn tista' torbot l-emissjonijiet. U l fotosintesi hija mod kif nistgħu nagħmlu dan. Grazzi ħafna issa is-sur hemm il-makina mis-Slovakkja. Grazzi tal-li għaddejt l-kelma. Nixtieq nilqa l-sur Sefcovic u grazzi ħafna l-kooperazzjoni ejja naraw kif imorru l-affarijiet għal-ġejjeni. Issa dwar il-kwalità tal-ħajja din ma tiddependix mill-żieda fil-GDP, imma tiddependi mill-ambjent li ngħixu fih. Din hija sfida mhux biss għal politiċi imma anke għas soċjetà ċivili. Illum il-politiċi ħafna drabi jaraw biss miri eh, fuq medda qasira ta' żmien għax dak huwa l-mira politika. Imma dwar l-aspetti ambjentali din hija xi ħaġa li rridu nħarsu ħafna l-bot biex naħdmu fuqha, għalhekk irridu nikkonvinċu l-nistana li din hija ta' importanza kbira jekk aħna rridu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna, irridu niżviluppaw teknoloġiji ġodda, irridu ninvestu aktar fuq xjenza u teknoloġija u flimkien irridu niżviluppaw dak kollu li għandu x'jaqsam ma' passi l qudiem fit-trasport u fl-istess ħin inżommu l kwalità għolja tal-ambjent u l kwalità għolja tal-ħajja jiena ċert li nistgħu niksbu dan. Il-miri huma ċari u jiddependi minna li natu stampa ċara, natu informazzjoni li ċittadini u l politiċi biex ikunu nistaw niksbu il-miri li nishtiqu niksbu. Għalek jina nishtiq nappoġġa l-daw kolla li ħajkunu involuti f'dawn l-attivitajiet fil-pajizi kolla tagħna. U aħna nittamaw li min ħaddem u l-impjegati u l-investituri jistgħu jiġu konvinti sabiex kulħadd ikun involut skont il-bżonn. Grazzi Emily Sabajba mill Mill-Latvja. Sur Sefcovic, aħna verament napprezzaw il-prezenza tiegħek hawnhekk flimkien magħna. Jiena nixtieq ngħid li flimkien mal-kollegi tagħna qegħdin naħdmu fuq il-komunikazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċenti fl-enerġija u politika tal-klima. Dan huwa dokument importanti ħafna għaliex għax id-dokument jiffoka fuq il-qafas leġislattiv kif ukoll jipproponi proponi kwistjonijiet ta' taxxa marbuta mal-ambjent li ngħaddu minn unanimità għal maġġoranza kwalifikata. Aħna nifmu li xi taxxi ġodda mm, tal-inizjattivi ġodda ta' taxxa jista' jkun eh, inizjattiva li tejn biex ittaffi il-tibdil fil-klima fl-istess ħin nixtieq niġbed l-attenzjoni għal fatt li l kunsens soċjali għandu jkun wieħed mill-prijoritajiet. Nixtieq nfakkarkom li il-prezzijiet tal-enerġija zidu aktar malajr mill-budget tal-familji f'dawn l-aħħar sena u l-aħħar 10 snin hemm ċertu spejjeż li qegħdin jiseħħu minħabba tranzizzjoni tal-enerġija, minħabba deċentralizzazzjoni. Għalhekk hemm bżonn noqogħdu attenti b'inizjattivi ġodda fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-enerġija. Issa proposta li nistabilixxu maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill u sistema ta' kodeċiżjoni mal-Parlament Ewropew hija xi ħaġa nilqawha. Imma fis-setup il-ġdid li ESC jista' jkollu rwol importanti biex nappoġġjaw it-trialogu u għandna nkunu involuti fid-diskussjonijiet inti semmejt ukoll li t tranzizjoni trid tkun ġusta u inti semmejt ukoll il-faqar enerġetiku din teżisti, din hija xi ħaġa li teżisti u qed tiżdied. Mill-moviment tal-konsumaturi fl-Ewropa, aħna verament nixtiequ nitolbukom sabiex tinkludu inizjattivi li aħna għandna bżonn ta' definizzjoni komuni ta' xi tfisser faqar enerġetiku u dan li tikopri l-istati membri kollha dan il-mod forsi aħna bħala organizzazzjonijiet ta' konsumaturi nkunu nistgħu nimxu l qudiem b'dawn inizjattivi fuq livell nazzjonali u anke ta' municipalità. Grazzi tal-ismajtna. Grazzi sa' Sinjura Dubrovska. Grazzi ħafna, Viċi President tal-Kummissjoni. Sur Sefcovic, grazzi wkoll tal-li għaddejt il-kelma, Sur President, aħna kuntenti ħafna li ġejt f'din il laqgħa mal-Kumitat tagħna u qed neħu gost li qed niftħu dan il-punt għaliex huwa importanti li għina li indirizzaw il ġejjini minn issa hemm bżonn li niddefendu approċċi komuni ma dawn l-approċċi komuni u rekwiżiti komuni jridu jkunu validi għal kulħadd bl-istess mod. Pjaneta nadifa għal kulħadd tifisser li ħanipruvaw niksbu dan mhux biss fl-Unjoni Ewropea, kulħadd irid jipprova jilħaq dan lan. Aħna nafu li l-Unjoni Ewropea tipproduċi 10% tal-emissjonijiet globali. Dan ifisser li fil-mija eh, li fadal jiġu prodotti x'imkien ieħor. l miri tagħna kienu ambizzjużi ħafna aħna jiena ċerta li ħajna xinna niksbuhom, imma hemm bżonn nassiguraw li s-sitwazzjoni tkun ġusta anka fiħdan l-Unjoni Ewropea irridu nsaħħu s suq ma m'għandniex ninsew li fl-Unjoni Ewropea irridu nżidu l kompetittività u mhux indajfuha qed ngħid dan għaliex għall-agrikoltura li dan huwa settur li qed rappreżenta ir-rekwiżiti ġew iffissati min-naħa imma fl-istess ħin qegħdin naraw l-importazzjoni eh, ta' prodotti eh, li qed jiġu prodotti x'imkien ieħor taħt kundizzjonijiet kompletament differenti għalhekk jiena nixtieq nitlob u nistaqsi eh, sabiex verament naħsbu dwar il-bdiewa Ewropej u li nippruvaw fisimhom eh, inżommu r-rekwiżiti sabiex dawn ikunu indaqs għal kulħadd sabiex fin-negozjati kummerċjali kollha rridu naħsbu wkoll dwar in-naħa l-oħra u l-obbligi li għandha n-naħa l-oħra għax hekk le din tista' iddur kontrina u kontra iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għal oħra grazzi, jiena nixtieq nawguralkom l-isbaħ xewqat għat-terminu li miss u jiena nixtieq nawguralek ħafna deċiżjonijiet għalin. Grazzi ħafna sa Dimitru Formea għal Rumanija. Grazzi, Sur President huwa onur kbir eh, li inti għajataw magħna u qed nieħu gost li inti indirizzajt it kollu tagħna bħala organizzazzjoni ta' unions eh, mill-Rumanija li għandha wkoll eh, dawk li jaħdmu fil-minieri pereżempju. Palma tafu l-kooperazzjoni tagħna mal-pjattaforma Trendi ħafna frott taħdem ġifiri ta' reġuni li jagħmlu l-minar tal-faham għanna il-kolċak il Aleksandro ħna ħankomplu il-ħidma tagħna imma issa il-minaturi qed jgħidu fakta non verba għaliex il-president tagħna huwa il-president tagħna Taljan jifhem huma jridu il-fatti mhux il-kliem. U jien rajt ħaġa importanti ħafna li seħħet il-ġimgħa li għaddiet il-President tal-Kumitat tar-Reġuni Sur Lambert qal li l-istituzzjonijiet u l-istati membri għandhom jallokaw għall 2021-27 eh, budget apposta biex jakkumpanjaw il transizzjoni enerġetika f'dawn iż-żoni tal-minjiri. Jiena nixtieq nikkummenta fuq dan, eh, nixtieq nikkummenta u nixtieq li nsegwu fil-ġejjieni din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi lilek il-fakta dejjem trid tiġi wara il-verba xinkella l-verba ma jkunux ehm, konsistenti. Seamus mill-Irlanda. Grazie ħafna Sur President, Viċi President, Jiena nixtieq nilqaka wek, u ngħidlek grazzi tal-li inti semmejt mod partikolari il-punt tal li l-affarijiet ikunu ġusti u tranzizjoni ġusta li nrikonoxxu dan din huwa pass verament importanti u nittama li ħajkompli jkun il-parti sottostanti tal-politika tal-enerġija tagħna nixtieq nixbet l-attenzjoni b'mod partikolari lil kollegi tiegħi wieħed punt wieħed tminja meta titkellmu fuq konsultazzjoni waħda mill-problemi l-kbar bit-tranzizzjoni enerġetika kienet it-tassazzjoni mingħajr konsultazzjoni. It-tassazzjoni waħedha qatt ma ħad tikseb it-tip ta' livell ta' suċċess Eh, li tista' għaliex effettivament din taffettwa n numru ta' persuni foqra bħalma qalu diġà il-kollegi tiegħi u jekk ikollok parti kbira tal-popolazzjoni ma jistgħux ifilħu biex iħallsu għat-tranzizzjoni mhix ħaġa ġusta li inwaħlu l-aġir tagħhom fuq il-populiżmu jew inkella għax jingħaqdu ma' movimenti estremi. Dawk qed jingħaqdu magħhom mhux għax jogħġbuhom, imma għaliex dawn huma l-unika movimenti li qegħdin jesprimu fil-fatt eh, fil kliem il-tħassib tagħhom għalhekk nixtieq li jkollna strateġija fuq il-ġustizzja li nkunu ġusti u l-ġlied ta' kontra il-faqar. Nulla nixtieq nagħlaq billi ngħid dan dwar l-investiment fl-infrastruttura b'mod partikolari t trasport u b'mod partikolari t trasport fiż-żoni rurali din hija problema ewlenija u ħatwassal għal spejjeż kbar għal familji individwali li jgħixu f'żoni rurali. Jiena ma naħsibx li din qed tiġi indirizzata b'mod sħiħ, b'mod adegwat fil-politika u jiena naħseb li hemm bżonn naħsbu sew eh, dwar dan. U fl-aħħar nixtieq ngħid kull pajjiż għandu bżonn s summit tiegħu stess fuq il-tibdil fil-klima u nixtieq li tikkonsidraw dan bħala parti l-inija tal-politika. Ma grazzi tal-ħidma li qed tagħmlu u awguri għal ġejjeni. Thank you, Seamus, and now Grazzi Seamus issa Alberto Mazzola mill-Italja. Grazzi Sur President, ħan nitkellem bit-Taljan. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid li bħala kumitat aħna naqsmu din l-istrateġija naħseb li e, ġiet mill u anka ħafna ħidma li qed nagħmlu fuq il newtralità tal-klima sal-2050, nixtieq iżda nindirizza xi punti l-ewwel net fil-qasam tal-enerġija li inti fil-fat responsabbli b'mod dirett, hemm bżonn li jkollna eh, tiġdid u jekk ma jkollniex smart grid naħseb li mhux ħajrnexxilna nagħmlu dekarbonizzazzjoni sħiħa ta' l-enerġija għalhekk impenn kbir fid-diġitali u jekk nkella mingħajr ma naħdmux, Tkellimna diġà fuq it-trasporti hemmhekk ukoll rridu nkunu intelligenti jekk l-użu tad-diġitali se jkun aktar intelligenti Eh, imma hemm xi ħaġa oħra importanti, suġġett eh, ħan semmi il-Latin verba volant fakta manet, jina manager, jina naħseb li meta najdu ħaġa rridu naraw kif nistgħu nagħmluha. Jina tlaqt is servizzi għal-ħidma li qed nagħmlu x'inhuma l-investimenti meħtieġa. Fl-enerġija, hemm bżonn madwar 500 jew 600 biljun euro fis-sena. Fit-trasport għandna bżonn 900 biljun euro fis-sena. Jiena mhux ħanitkellem fuq it-tisħin ta' djar jekk aħna ma jkollniex karbonju, jekk nagħmlu sempliċement din il-kalkoli eh, biss Dan ifisser li tlet fit għal 30 sena irridu ndedikaw xarej fis-sena biex naboġġaw dawn l-investimenti. Hija sostenibbli, hija aċċettabbli ħafna kollegi tkellmu fuq is-sostenibilità, naħseb tista' ssir imma rrid nitkellmu man-nies, irridu niftu konsultazzjoni. U rimbors ta' dawn l-investimenti nikkalkulaw li ħat wassal għal żieda tal-ispejjeż tal-enerġija b'50 fil-mija. Ħana mezzewx mistoqsijiet. L-ewwel waħda Kif nistaw aħna nakkampanjaw din l-istrateġija eh, għal dik li hija l-popolazzjoni tan-nies biex nevitaw fenomeni bħal ġileġun? It-tieni ħaġa, aħna fejn nsibu dal-flus kollha, kif ħan nisostenuhom? Għandna bżonn ta' pjan Juncker imma 15-il darba ikbar minn dak. Grazie Alberto. Grazie Alberto. Issa naddi il-kelma lil Marija Majarova mis-Slovakkja għal-minuta. Iva, għan nitkellem bi Slovak. Nishtiq nsellem l-Komissarju Sefkovic, nishtiq nirringrazzjak għal ħidma li kontu edin tamlu sissa, mux biss. Pala membru tal-grupp ta' ħaddiema imma anka pala ċittadina Ewropea, palma għallu l-kollegi tijaj. Il-klima imbidel U t-tibdil fi klima tibiddel id-dinja kien hemm instabilità, jiġifieri ma nistgħux nibqa' għaddejjin bis-sitwazzjoni attwali. Il-mira tagħna l kollija li nipproteġu ċ-ċittadini tagħna għalhekk qed nitkellmu fuq għallum għalhekk jiena nikkonsidra il-konsultazzjoni pubblika bħala importanti għal dik li hija l-istrateġija din il-konsultazzjoni li nkunu l-aħħar fl-istati membri kollha li fi Slovakkja u il-grupp ta' mira fejn kienu eh, organizzazzjoni professjonisti awtoritajiet reġjonali, lokali u anke ċittadini. U jiena naħseb li għandna bżonn inkomplu b'dan il-mod. Trasformazzjoni sħiħa tal-ekonomija tagħna għal emissjonijiet tal-diossidu tal-karboni f'neffett serra zero titlob li natu informazzjoni ċittadini ġifiri najridu najdulom li din il-bidla hija inevitabli. Grazzi u auguri għal-ġejjini. Grazzi Marija, issa l-aħħar ma mhux l-inqas sur Tjanen mill-Finlandja. Grazzi ħafna sur President, għan nitkellem bil-Finlandis. Komissarju Onorevoli Viċi President ta' Kummissjoni l-ewwel nett nixtieq ngħidlek grazzi. Grazzi tal-li hija tawal darba oħra magħna tiddiskuti dawn il-punti. Jiena niġi mill-Finlandja għat nirrapprezenta l-agrikolturi ehm, l bdiwa eh, tal-Finlandja u dawk li huma sidin tal-foresti nixtieq inqajjem punt hawnhekk il-potenzjal tal-bioekonomija u nixtieq nenfasizza li aħna verament għandna bżonn dawn il-baċiri tal-karbonju dawn huma importanti immens. Għandna bżonn ta' biomassa sostenibbli li għandha rwol essenzjali biex nikisbu nik ekonomija neutrali għal dik li hija il-karbonju, speċjalment il-biomassa li tintuża għat tisħin hemmhekk nistgħu nagħmlu il-biofuels, biogas bil-linjam, nistgħu nissostitwixxu il-materja prima intensiva għal dak li huwa il-karbonju, speċjalment fil-bini, u ħafna prodotti li huma bbażati fuq il-pjanti jistgħu jieħdu post ħafna prodotti li huma bbażati fuq fuels ġejjin mill-fossili. Fl-agrikoltura, Hemm ħafna possibiltajiet biex innaqsu l gassijiet effett serra imma rridu nagħtu attenzjoni partikolari ta' kif il-ħamrija tista' iżżomm il-karbonju. Kif nistgħu nippromuovu dan u ntejbu din is-sitwazzjoni? Xtieq nfakkarkom li f'din il-kwistjoni il-bdiewa u s-sidin tal-foresti tagħna għandhom rwol ċentrali huma għandhom bżonn fil-ħidma tagħhom u fl-azzjoni tagħhom eh, appoġġ u inkoraġġiment. Mod partikolari nixtieq nenfasizza l-importanza u s-sinifikat ta' xjenza u r-riċerka. Ir-riżorsi eċċellenti li ġew ppreżentati mill-Kummissjoni għal mm, budget ta' riċerka tal-ġejjieni huma utli ħafna u meħtieġa ħafna grazzi. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lura lill-Kummissarju. Grazzi. Grazzi ħafna Sur President, jiena verament nixtieq nirringrazzja lill membri kollha tal-Kumitat għal mistoqsijiet rilevanti ħafna u għall interess tagħhom f'dawn is-suġġetti, ma speċjalment għal ħidma attiva sabiex inwasslu il-messaġġ u ninvolvu ruħna mal-nies tagħna u grazzi għal kliem ta' apprezzament u awguri għal ġejjieni. Jiena verament napprezza għax jiena verament għandi għal qalbi rabta li għandna bejnietna u kull darba li nirċievi stedina jiena verament nkun kuntent li nista' niġi lura għawek. biex ikonna din id-diskussjoni tant importanti. Għaliex anke illum intom urejtu b'mod ċar xem bżonn li jsir fuq xi jridu nifukaw Xtaqt nenfasizza xi punti eh, li rridu nieħdu magħna, li rridu naħdmu aktar fuqhom fil-Kummissjoni. f'kull proposta li ħankunu qegħdin eh, nipproponu fil-ġejjieni. Nixtieq nirringrazzja Sur Krafċik għal ehm, starja tiegħu li l-industrija hija impenjata b'mod sħiħ u f'dan l-isforz kumpless li hemm verament bżonnu speċjalment fil-qasam ta' eh, industriji li huma intensivi għal dak li huwa l-użu tal-enerġija u li għandhom bżonn għajnuna tagħna, għajnuna biex ikonna aktar appoġġ minn riċerka u l-innovazzjoni. U jiena nittama li dawn il-fondi il-ġodda li ħaj jiġu maħluqa fondi għall-innovazzjoni, modernizzazzjoni, għabbażi ta' tħul mill-iskemi tal-kummerċ tal-emissjonijiet, programmi ġodda ta' riċerka u innovazzjoni, Orizzont Europa, Horizon Europe, E, li hija proposta mill-Kummissjoni u anke forsi nsiduha bħalma ġie propost mill-Parlament Ewropew. Din tkun ikun l-ikbar programm e, ta' riċerka u żvilupp e, finanzjat mill-Unjoni Ewropea u 30% għandu jmur għal dan. Iġviri du namlu dak kollu li għandu x'jaqsam ma' setturi li huma intensivi għall enerġija id-dekarbonizzazzjoni il-bżonnijiet ta' dekarbonizzazzjoni li il-settur jiffaċċa nixtieq ngħid ħaġa oħra għaliex jiena naf li fuq l-screens aħna għandna aħbarijiet li verament ħasbuna dwar l isfidi u eh, il-problemi l kbar li għaddejjin minnu l-industrija tal-azzar ovvjament hija xi ħaġa sensittiva għall istati membri għaliex dawk li jaħdmu fl-azzar jaħdmu b'mod sot u aħna f'dawn il-kumpanija eluf u eluf ta' persuni li huma impjegati U li dejjem meta jaraw dawn din tip ta' volatilità eh, fuq issu jinkwetaw jiena l-biraħ tkellimt mal-kollega tiegħi Cecilia Manstrom li hija responsabbli għall-kummerċ u nixtieq ngħidilkom li hemm aktar minn 20 persuna li qegħdin jaħdmu fil-Kummissjoni biex janalizzaw is-sitwazzjoni biex jaraw il-flussi eh, tal-azzar għal jidher li mhux ġej biss mill-Asja ma partijiet oħra mid-dinja u dan juri li jekk inti twassal għal volatilità fil-kummerċ globali, jekk inti ma tistax tkun prevedibbli palma huma l-imsieħba transatlantiċi tagħna, dan jista' jkollu eh, effetti u konsegwenzi fuq persuni konkreti. U hemmhekk ikun hemm kwistjonijiet li rridu nindirizzawhom imma nixtieq nassigurakom li aħna qegħdin inħarsu qed ninneżaminaw din is-sitwazzjoni u nispera li ħansibu soluzzjoni li ħatejn dawk li jipproduċu l-azzar fl-Ewropa. Is-sur Rubke refera għal l-importanza ta' dialogu soċjali u għawek jina verament najt kelmtejn ta' apprezzament ta' kif l-affarijiet isiru fl-Awstrija xem tradizzjoni l-affarijiet jaħdmu wasal riżultati u jina naħseb għalek li dialogu ta' kwalità għolja ta' ħidma komuni din hija xi ħaġa eżemplari u naf li huwa eżempju għal pajjiżi oħra. U nippruvaw nagħmlu dan anke fuq livell Ewropew għaliex hemm bżonn ta' dialogu kontinu. Intom għandkom hawnhekk f'dan il-kumitat min jħaddem, il-trade unionisti, soċjetà ċivili, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, il-kol flimkien iridu jaħdmu sabiex isibu l-aħjar soluzzjonijiet għan-nies tagħna li qegħdin jgħixu fil-bliet tagħna fir-reġuni tagħna dan id-dibattitu jistaħdem biss jekk ikun hemm jekk inżommu f'moħħna din il-priorità, jekk inkunu verament nistgħu insibu riżultati tajbin. U anke jekk forsi ma naqblux dejjem bejnietna, nkunu qegħdin nagħmlu l-isforz u nkunu nistgħu nevitaw sitwazzjoni drammatiċi li jistgħu joħolqu problemi ħafna ikbar. Għalhekk jiena naqbel magħkom mija fil-mija li meta n-nies jaraw li aħna qegħdin inwasslu il riżultati u meta nitkellem fuq aħna qed nitkellem fuq l-Ewropa, l-Istati Membri, l-ekonomija qegħdin jaħdmu, f'dak il-każ timminimizza dak l-ispazju li ħafna drabi jiġi abbużat minn populisti estremisti Nafu ki huma joffru soluzzjonijiet sempliċi ma nafu li fil-mija tal-każijiet ma jaħdmux. Jidru attrenti ħafna ma fl-istess ħin rridu nkunu nafu li huma perikolużi u għalhekk iridu jikkoperaw u rridu nurruhom mod ċar, mod prattiku li aħna qegħdinaw għaċ-ċittadini tagħna ħanamlu l-almu tagħna biex iwasslu riżultati. U dan immur ukoll referenza ta' Sur Trias Pinto samel U jienet nħu gost li n-negozji qed jikkonsidraw dan dejjem iżjed meta jkunu qegħdin jippjanaw eh, l-operazzjonijiet tal-ġejjieni meta jaħsbu dwar x'enerġija jew x'enfasi jridu jpoġġu fuq l-impatti fuq it-tessut soċjali tal-komunitajiet lokali jew inkella fuq l-ambjent fejn huma jkunu qegħdin jiftħu xi kumpanija ġdida. Is-Sur Hemeling fakkarna li sabiex ikonna il viżjoni tal-2050 appoġġata u approvata, din ħaġa tajba, imma Aħna nafu wkoll li din mhix ħatiġi tiġi implementata waħedha. Irridu insegwu E, trajettorja preċiża ħafna rridu nkunu fuq il-mira e, eh, sal-2020-2030 Palma qed Iva vera hemm xi stati membri li għadhom lura jekk qed nitkellmu fuq il-miri tad diossidu tal-karbonju inkella fil-qasam tal-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli jew l-effiċenza enerġetika. Aħna għalhekk verament involuti ma' dawn il-pajjiżi għaliex din mhix ġejja minħabba rieda eh, nuqqas ta' rieda jew nuqqas ta' determinazzjoni. Ħafna drabi huma kwistjonijiet prattiċi nuqqas ta' finanzjar jew inkella jkollhom bżonn addizzjonali ta' arfin espert għajnuna sabiex ikun jistgħu jelbu dawn l-ostakli u nassiguraw li aħna Ewropa, Ewropa ta' 28 qed nimxu il qudiem bl-istess pass sabiex iċ-ċittadini ħossu l-benefiċċji għaliex il-progress eh, qed isir ikun qed isir fl-istati membri kollha. Sur makinja, inti semmejt uh, elementi importanti. Ġifiri l-firda li teżisti bħalissa fiħdan il-pajizi Ewropej imma anka diżugwaljanzi fil-GDP tal-Istati membri Irrid ngħid li din hija eh, dan huwa punt jew mistoqsija li tinqala dejjem aktar meta nżur eh, meta nivvjaġġa fl-Ewropa fl-istati membri l-ġodda dawn l-istati membri jiftakru b'mod tajjeb ħafna meta aħna bdejna flimkien meta aħna ftaħna kapitlu ġdid ta' kooperazzjoni Ewropea l-ekonomiji tagħna kienu biex ngħid l-affarijiet sempliċi 50% tal-GDP eh, Ewropew issa ninsabu madwar 80%. Imma dan ma joċ għal tħul personali li għadu jinsab fil-level ta' 50%. Il-GDP ta' dawn il-pajizi tela għal 50% ma dħul daħal għal għabis 30%. Issa din hija kwistjoni ħan indirizzawa anka fil ġejjini għaliex toħloq ċertu tensjoni f'dawn il-pajjiżi għax iħossu li l-Ewropa mhux qed tagħmel biżejjed irridu neliminaw dawn id-differenzi, irridu nsibu mod kif nassiguraw il-kwalità għal kulħadd anke meta niġu għat tan-nies tagħna. Dan huwa l-iżjed approċċ ġust u jista' jgħinna biex neliminaw ukoll ċertu tensjoni li aħna naraw fl-Istati Membri. U din hija wkoll waħda mir-raġunijiet għal fejn il-prezzijiet ta' l-enerġija huma daqshekk sensittivi. Għalhekk aħna issa qegħdin introduċu fuq livell bilaterali analiżi tal-ispiża tal-enerġija. X'inhuwa il-prezz biex wieħed jipproduċu l-enerġija u x'inhuma l-affarijiet li nistgħu nżidu ħafna drabi is-sistemi lokali ta' eh, tranzizzjoni jistgħu jirrappreżentaw pereżempju 60% tal-prezz tal-enerġija. tal prezz tal enerġija U din għal darboħra hija kwistjoni għalina il-koll u ġust li npoġġu eh, daqsek taxxi fuq komodità daqsek bażika bħal l-enerġija u fidejn innistana biex ħalsu jew inkella nridu nħarsu lejn modelli ieħor ta' kif nintaxxaw l-enerġija kif niżlu l-ispejjeż eh, dan ikun ħafna iżjed ġust u jista' jtaffi il-pis għaċ-ċittadini tagħna. Signora Dubrowska, fakritna jekk aħna rridu nsolvu l-problemi tal-ġejjieni, irridu naħsbu dwar x'nistgħu nagħmlu issa f'dan il-mument. U jiena naħseb li l-mistoqsija tagħha kienet ċara u kien fiha xogħlijiet importanti tal-ġejjieni għall kummissjoni Ewropea ġifiri kif nistgħu ninkludu fil ftehimiet kummerċali referenza għall intensità tal-karbonju għaliex inti tisma' ħafna ilmenti mhux biss minn il bdiwa ma anka minn dawk li jaħdmu l-azzar, minn produtturi tal-karozzi. Eh, għal l-azzar prodott fl-Ewropa għandek bżonn madwar 1.8 eh, tunnellata ta' diossidu tal-karbonju ma jek timporta minn destinazzjoni toħra minn barra eh, mill-Europa għall-istess prodott, il-numru ta' tunnellati huwa xi tlieta jew erba' fl-istess ħin qegħdin inġelu l-awtoritajiet tagħna li jużaw ix-xiri pubbliku l-irħas prezz u mbagħad naraw li le il-kompetizzjoni mhijiex ġusta, jiena naħseb li hemm bżonn li nirriflettu fuq kif nistgħu nittraduċu l-ambjent l-isforzi ambjentali tagħna l-investimenti kollha tagħna eh, fi produzzjoni aktar nadifa, aktar favur l-ambjent fl-Ewropa u rridu nassiguraw li l-produtturi tagħna ma jiġux ehm, kastigati għaliex il-produzzjoni tagħhom hija iżjed nadifa u jiġu kastigati għaliex il-produzzjoni mbagħad issir f'pajjiżi fejn m'hemmx daqshekk rispett għall-ambjent. Is-Sur Fournier għal li huwa importanti nżommu f'moħħna l-inkunu ġusti, il-faqar enerġetiku, u dan huwa validu mod partikolari fil-reġjuni ta' eh, użu intensiv tal-karbonju u il-feedback li konna huwa li n-nies qed jindunaw li fuq livell soċjali, politiku u anka minn perspettiva umana huwa importanti li nuru li jippurtana aħna rridu nejnu, aħna nafu xirridu namlu u għalhekk l-atmosfera għal din il-kooperazzjoni hija ħaġa tajba ħafna u nista' nikkonferma li grazzi għall Parlament Ewropew b'mod partikolari Jerzy Buzek li huwa grazzi għal dan issa għandna proposta qudiemna budget line ta' xi 5 biljun euro li trid tkun mogħtija lill reġuni tal-karbonju kif nistgħu nobtuha mas sorsi tagħna ta' finanzjar sabiex inkunu nistgħu nippreżentaw lil dan ir-reġjun mhux biss il-viżjoni imma il dwar il-proġetti konkreti imma anka kif jistaw jiġu finanzjati. was talking about smart grids, she's right without Umbad <clears throat> l-impossibilità li wieħed ikun jista' jagħmel riforma tal-enerġija li tiġġedded. <clears throat> Biex inkunu nistgħu nagħtu enerġija li din il-flotta ta' vetturi elettriċi u nishtiqu bidlu dan il-proġett ta' interess komuni fej diġana l-ewwel proġetti għal smart grids u naħseb illi dawn se jkunu koperti anke finanzjarjament biex inkunu nistgħu naslu għal dawn il-grids iktar malajr. Umbat kien hemm żewġ kummenti ta' Sinjura Kajlova u Simmo Tjanen <clears throat> kienu fukati fuq il-bżon li nikomunikaw. Jena naqbel mal-kompatriota signora Mann illi il-konsultazzjoni pubblika li tinvolvi il-pubbliku f'dawn id-diskussjonijiet hija kruċjali, inevitabbli, u forsi maħniex qed nagħmlu biżejjed għax in-nies ma jifmux perfettament qed nippruvaw nikspu aħna u għaliex noħorġu b'ċerti proposti u rridu insibu mod kif nistgħu nintensifikaw id-diskussjonijiet biex inkunu iktar viżibbli fuq il-network soċjali, fuq il-medja kif nistgħu ninvolvu iż-żaza biex e, ikunu jistgħu jifmuna aħjar biex ikunu jistgħu jappoġġaw il-miżuri tagħna. U naturalment anki fuq il-aspett tal-tibdil klimatiku u anki e, tal-ambjent. <clears throat> u il-kellim ikun kontenti jifhem illi kwalunkwa huwa marbut mal-biokarburantu biogas Eh, se jkun kopert bil-fondi li qed nippreparaw għall-innovazzjoni u riċerka. U jiena żgur li dan is-settur se jkun wieħed mill-benefatturi ta' Finlandiżi. Peress li jiena minn Slovakkja nixtieq inżid ħaġa waħda, jiena kont fil-kampjonat fil-finali tal-kampjonat tal-hockey fej kien finlandja kienu <laughs> eh, eh, għax il-Finlandja bil-Finlandis tibda blesseb bħal Slovakja suomi u ħafna nies kienu għedin eh, iċabċbu u jissapportjaw il-Finlandja bizbal. Nishtiq nirringrazzja għal darbohra. <clears throat> Lilek Maros Sefkovic, inti viċi president tal-Kummissjoni, tal-klim tijak, <clears throat> tal-li għattilna dawn affarijiet kollha inti għandek kapaċità li tidħol f'dialogu ċar mal um, kumitat jiena nħoss li l-istat tal-enerġija juri illi il kummissjoni verament kisbet u zammet il-wedid tagħhom u din il-kummissjoni ħadet impenn ħames snin ilu u waslet għal rezultati. Minti kont il-champion għax inti kont responsabbli u inti ġilit uh, eh, jumor liħor u inti għandek kapacità enormi, kreativita biex issib soluzzjoni u, u inti eh, mal-partijiet korra interessati u mal-istituzzjonijiet kollha rnexxilek toħloq il-pass biex naslu għal leġizlazzjoni u għall-azzjoni. Din hija verament il-wirt tiegħek u naħseb li ħadd ma jista' jinsa fi snin li ġejjin l-importanza ta' dan il-wirt. U żgur illi l-Ewropa dekarbonizzata hija il-mutur prinċipali tal-bidla fi snin li ġejjin. Se tafetwa b'mod ċar id-dinja tal-intrapriża ħatkun l-ikbar sfida spi l-ikbar opportunità u anki fl-istess ħin l-ikbar riskju. L-ikbar sfida għal ħaddiema tagħna, l-ikbar opportunità għal ħolqien tal-impigi, imma anki riskju. Oħa tkun anki riskju għal dak li dibattejna hawnhekk li ma nitilfux il-kompetittività ta' tagħna għax ġara fil-modi fil per eżempju bil-kompjuter, jina italjan u jiena. Eh, nista' nagħti ħafna eżempi, ma nistgħux nix assolutament nitilfu l-kompetittività, nitilfu settur importanti tal-industrija tagħna, ma nistawx nitilfu l-appoġġ u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, ma nistgħux nitilfu territorju l fiduċja taċ-ċittadini. Għal daqstant il-kwistjoni fuq kif aħna naddu mod sostenibbli l-ispiża ta' din it-trasformazzjoni se tkun l-iktar ħaġa importanti fi snu l ġejjin u l-kooperazzjoni qawwija bejn l-Europa li taħdem konkreta u l-istituzzjoni hija iktar minn kruċjali. Grazzi għal darboħra u nerġa' nirriformula eh, l-augurju tiegħi u tagħna li terġa' tkun fostna bħala membru tal-Kummissjoni eh, bil-portafoll li se jkun tiegħek wara il-reorganizzazzjoni tal kommissjoni Grazie ħafna. Bonjour. Bonjour a tutti. Insellem e il-kulħat. Għat baqanna ftit xie zoċa affarijiet biex nalqu sessjoni plenarja. Pero għat għanna xie votazzjonijiet u koll. U rridu nħarsu, rridu anki nel-zaminaw l-mendi fuq l-istrateġija fit-tul tal-Unjoni Ewropea tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effetti serra fl-Unjoni Ewropea. Ħames emendi kull manna hawnhekk li huma kollha aċċettati minnant ir-rapporter u anki minnant il-ko-rapporter. Kulħadd jaqbel mela niftaħ eh, il-votazzjoni fuq din l-opinjoni kollha kemmi. Il-votazzjoni hija miftuħa Le vote est fermé. Il-votazzjoni maluqa. Wieħed u wieħed u 150 u żewġ astenzjonijiet l-opinjoni adottata nifirħu l-rapporter u l-co-rapporter. U issa nala is-seduta qabel ma nagħlqu seduta napprovaw id-data li miss illi ħatkun fi 17 u 18 ta' Lulju fil-Charlemagne tal-Kommissjoni Ewropea u l-gruppi se jintaqgħu eh, fi 17 ta' Lulju fid disa ta' filgħodu. U s seduta tibda fi satew nofs fi 17 ta' Lulju u tkompli normalment fi 18 ta' Lulju filgħodu u l-Assembleja tista' tapprova dawn id-dati. Grazzi ħafna u vjaċi tajjeb lejn pajjiżkom. U narakom is-seduta li jmiss. U nirringrazzja anki l-interpreti. L-interpreti jirringrazzjaw.